Il-Ministru Bonnici ser jieħu l-kelma l-ewwel. Ser jagħmel preżentazzjoni tiegħu mbagħad wara jkun hemm ħin għal mistoqsijiet u risposti. Ngħaddilek il-kelma Sur Bonnici. L-aħħar 60 sena l-Ewropa kienet meqjusa bħala xempju ta' tama. Prosperità, żvilupp u paċi. Din il-kizba kbira kienet riżultat ta' viżjoni tal-pionieri tal-proġett Ewropew fi żmien meta ħafna oħrajn kienu xettiċi dwar kemm nistgħu nirnexxu u jekk nistgħux naħdmu flimkien. Fis-60 anniversarju tal-proġett Ewropew imiss issa lilna Malta il-privileġġ u l-opportunità li nippresedu il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dan huwa iż-żmien fej fih irridu flimkien nieħdu kont tal-aħħar 60 sena. Il-koll għandna dmir li nipproteġu dak li ksibna sal-lum u nikkomunikaw il-benefiċċji ta' dan il-proġett liċ ċittadini tagħna. Benefiċċji li xi kultant jintesew. Din hija wkoll opportunità tajba biex inħarsu l qudiem L-Ewropa għandha bżonn momentum ġdid u żviluppi riċenti madwar l-Unjoni wrew b'mod ċar il-bżonn li l-Unjoni Ewropea tkun iktar viċin il-popli tagħha, tikkomunika aħjar il-miżuri li qed tieħu u tispjega li dan ix-xogħol qed jgħin biex iċ-ċittadini intuhom ċans jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom u jirnexxu. L-avvenimenti politiċi li għaddejna minnhom is-sena l-oħra ħallew marka fuqna l-koll. Il-bżonn ta' riforma qatt ma kien daqshekk urġenti. U lajta biex inkunu viċin in-nies qatt ma kienet b'saħħitha daqs illum. L-avvenimenti tas-sena l-oħra ċaqilqu il-pedamenti tal-proġett Ewropew. Malta hija determinata li tagħti il-kontribut validu tagħha għal proġett Ewropew. Naspiraw li matul il-Presidenza permezz tal-ħidma tagħha fil-Kunsill u tal-ħidma tagħkom fil-Parlament Ewropew l-Unjoni Ewropea toħroġ iktar b'saħħitha. Nafu li sitt xhur huwa perjodu qasir. Madanakollu ninsabu ambizzjużi li nikkontribwixxu biex immexxu il-proġett il-qoddim u namluħ iktar kredibli. Ħadd mandu deluzzjonijiet ta' grandezza. Nafu x'inhuma il-limitazzjonijiet, imma nafu wkoll x'inhija r-rieda tagħna. Se jkunu qed naħdmu mal-Parlament Ewropew fi spiritu ta' kollaborazzjoni u onestà. Il-fatt li għanna il-Prim Ministru il deputat Prim Ministru, il-Ministru tal-Finanzi u l-kap tal-Oppożizzjoni li probabbilment kollha tafuhom u li kollha servew bħala membri tal-Parlament Ewropew iwassal biex żgur nifmu l-importanza li għandu il-Parlament Ewropew li intom rappreżentanti diretti taċ ċittadini Ewropej biex tilleġizlaw fl-interess taċ-ċittadini Ewropej. U ninsabu gburin qed nassumu l-Presidenza propju f'dan il-moment. U allura il-prinċipju ewlieni li se jgwidana huwa li nġibu momentum frisk u ġdid fix-xogħol li jġib iċ-ċittadini Ewropej iktar viċin xulxin bħala konsumaturi, bħala nis li jħolqu il-ġit, bħala stakeholders. U għalhekk aħna identifikajna sitt prioritajiet li huma l-immigrazzjoni, is-sigurtà, is-suq uniku, il-politika tal-viċinat, l-inklużjoni soċjali u l-affarijiet marittimi. Għaliex nemnu li l-popli tagħna għandhom tħassib leġittimu li jrid jinsema. Ma nħoss li għandi nidħol f'kull priorità waħda waħda. U se jkollkom l-opportunità li tisimgħu lill-Prim Ministru jitkellem fiktar dettal dwar dan il-ġimgħa id dihla fis-sezzjoni plenarja fi Strasburgu. Walura allura bil-permess tiegħek, Sinjura Chairperson, ħan nitkellem fuq il-programm ta' ħidma floqsma li l-kumitat tagħkom jiddiskuti u jaħdem dwarhom. And I will now like to switch to the English language. Thank you very much. Se naqleb bl-Ingliż, grazzi tal-li naqattu mana. Illum huwa ta' privileġġ għalina kemm għalija u għal ħabib tiegħi il-Ministru Cardona li nkunu hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Aħna nemnu li l-Parlament Ewropew huwa l-istituzzjoni li hija relatata b'mod intimu mal-ċittadini din hija istituzzjoni illi għanna responsabilità lejja Is-settur tal-ġustizzja huwa settur għal-qalbi kemm għalija u kemm għal-kollega tiegħi aħna avukati fil-professjoni tagħna il-settur tal-ġustizzja għandu xtaqsam mal-valuri bażiċi illi aħna bħala Ewropej għanna l-qalbna hemm ir-rispett tad-dinjità, il-libertà, id-drittijiet umani, l-ugwaljanza, stadda dritt dawn huma eh, valuri li huma komuni għall-Istati membri kollha hija l-ewwel darba illi Malta qed tkun fil-presidenza. Aħna irridu nisfidaw u namlu progress fil-files feħdan tal-komitat. Il-lingwa tagħna hija magħmula minn kulturi differenti Għalhekk għandna għanna miftuħa għal kooperazzjoni li irridu nużaw fil-sitxur li ġejjin u nizguraw li kunem kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet differenti tal-Unjoni Ewropea. Il-priorità prinċipali tagħna hija ċara mem Mem lebda sigrid, aħna rridu namlu kemm jista' jkun progress fuq il-proposti leġislattivi illi bħalissa edin jiġu negozjati. Proposti bħal dawk dwar il-kontratti, eh, kontenut digitali u il-bejħ online. Dawn huma qotli wkoll għal negozji aħna ser niddiskutu dawn il-proposti. Palma tafu il-negozjati fil-Kunsil jiffokaw l-ewwel net fuq l-eżaminazzjoni tal-kontenut tal-proposta tal kontenut tal proposta tal kontenut digitali. Il-Kunsil tal-JHA f'Diċembru li għadda kellu dibattitu ta' politika fuq tliet aspetti. Il-kontenut digitali embedded u il-bilanċ bejn Eh, il-kriterja ta' konformità hemm ħafna xogħol li jrid isir fuq livell tekniku, però aħna għanna lan ambizzjuż illi nilqu approċ ġenerali fuq il-proposta tal-kontenut diġitali sal-aħħar tal-Presidenza tagħna. Aħna nixtieq ukoll li mexxu l qudiem ix-xogħol fuq il-proposta ta' beħ ta' prodotti u niddiskuti b'mod partikolari jekk l-ambitu għandux jiġi estiż ukoll għal bejħ offline, iġifiri u bwiċ. Il-kwistjoni prinċipali ta' diskussjoni fil-Konsil u l-Parlament Ewropew jidru li huma simili ħafna. Aħna għalhekk qed segwu mill-qrib ix-xogħol tal-Komitati Juri u Imko. Nisperaw li x-xogħol jisir matul il-presidenza tagħna fuq dan id-dossier importanti jista' jiftaħ it-triq għall-ewwel mal-Parlament. Ser nibdew ukoll id-diskussjonijiet fuq il-proposta ta' insolvenza ta' negozji illi ser joffru odot illi sabiex jiġu salvati negozji u e, negozjanti onesti jingħataw opportunità ġdida. Hemm ukoll l-istrateġija ta' suq uniku aħna l istessa nijiet ta' kummissjoni li naqsu eh, l-ostakli għal investimenti trasconfinali u niżguraw l-ekonomija tal-Ewropa u inkabru l-investiment u u xogħlijiet irridu progress fuq ir-regoli eh, ta' negozjar fuq l-insolvenza dan disa tieħed il-konsiderazzjoni fil-Kunsill lantana u li kollna diskussjonijiet effettivi fuq livell tekniku fil-Kunsill. Aħna impenjati illi ikun hemm disa ġranet ta' grupp ta' ħidma fuq dal-fajl. Aħna irridu integraw l-opinjoni tal-Parlament fuq din proposta u għanna ħerqana illi kunem kooperazzjoni eh, ta' suċċess ma'kom fuq dal-fajl. Aħna se nkunu qed nagħmlu reviżjoni wkoll ta' Brussel 2A li hija din dan huwa regolament tal-qalbi għaliex jiena nemmen illi dan ir-regolament jista' jagħmel il-ħajja taċ-ċittadini tagħna aħjar. għaliex għandu effett dirett fuq ħajjithom f'dan il-kuntest aħna rridu nkomplu bix xogħol tajjeb illi beda mill-Presidenza Slovakka u nimxu l-qudiem fuq dan il-fajl kruċjali għal affarijiet familjari. Aħna ħankomplu bid-dibattitu tal-politika fil-Kunsill JHA ta' Ġunju. U aħna nafu illi l-affarijiet familjari u l-aħjar interess ta' tfal u ma għalbu kol dan il-parlament għalek aħna ħerqana illi nisemaw l-opinjoni ta' fuq dan il-dossier. Aħna u konsernatu l-importanza mistħoqqa għal-ġlida kontra violenza eh, u violenza um, għabbażi ta' sessi. Aħna rridu nkomplu ma' xogħol illi diġa sar minn presidenzi ta' qabilna il-presidenza Maltija trid ukoll torganizza konferenza fuq livell nazzjonali fuq diskors ta' beda xi ħaġa illi bħalissa huwa suġġett importanti ħafna anke fuq livell ta' Unjoni. Nispera li nkun nista noqgħod fuq l-appoġġ tagħkom din hija aġenda mimlija sfidi, però jiena konvint illi nistgħu nagħmlu progress importanti għal benefiċċju taċ-ċittadini tagħna, tan-negozji tagħna u tas-soċjetajiet tagħna Nixtieq nagħlaq billi nieħu l-opportunità illi nerġa' nisħaq illi aħna determinati illi inkunu medjaturi onesti nilħu il-prioritajiet tal-Aġenda Ewropea u naħdmu mill-qrib ma' din il-Kamra. Grazzi. Grazzi ħafna Ministru għal din il-prezentazzjoni niftħu issa id-diskussjoni. Is-Sinjura Hawtela. Grazzi ħafna Ministru tal-li jiet hawnhekk manu ta' pjaċir naħdmu mal-Presidenza Maltija jiena impressjonata bit-tibdil nazzjonali fil-leġiżlazzjoni dwar divorzju affarijiet bħal dawn jider li hemm tibdil li qed isir fil-pajjiż tagħkom li huwa tajnuna għal kwistjonijiet Ewropej ukoll jiena rajt illi semmejt il-proposta ta' online sales. F'Settembru kien hemm refit u d-direttiva intom tridu twessu l-ambitu biex tkopri mhux biss il-bejħ online imma dak ukoll offline. Dan jinteressa lil kulħadd kemm jekk aħna intrapriżi, konsumaturi. Il-mistoqsija tiegħi inti konvint li nistgħu niftħu l-ambitu, inti konxju li il- il-Kommissjoni maġbitix l-ideja li koplu bil- l-evalwazzjoni ta' għalhekk il-Parlament qed jagħmel din l-evalwazzjoni tempat dwar dan il-ftuħ ta' ambitu. Nixtieqek tiddeskrivi is-sentiment fil-Kunsill għaliex hija sitwazzjoni paralizzata fil-Kunsill. Se nkun onesta dan huwa eżerċizzju diffiċli ħafna għaliex hemm involuti ħafna drittijiet meta nkunu irridu nilħu ambjent armonizzat nistgħu nilħu nispiċaw situazzjoni li irridu nevitaw illi naqsu drittijiet ta' konsumatur xi pajjiżi. Grazie ħafna. Grazzi Ministru għal l-introduzzjoni tijek. Tajtna ħarsa preċiża ta' setturi ta' priorità siċċur li ġejjin. Din hija xi ħaġa li kuntenti ħafna li nisemgħu f'dan il-kumitat. Mhux programm eh, mimli żejjed, huwa programm realistiku hemm xi punt importanti u dan ifisser illi nistgħu nilqu l-objettivi tagħna u nimxu l qudiem Il-Kunsill u l-Parlament flimkien mal-Presidenza nirringrazzja r-rapporter għal regolament Brussel 2. Dan huwa suġġett li interessani b'mod partikolarment nerġel wara dan ir-regolament jiena kuntent illi smajt illi dan huwa settur ta' li kom palma et il-liġi tal-familja u s-setturi relatati magħha huma komplessi. Ħafna affarijiet għaw taħt il-kompetenza tal-Istati membri. Nistgħu nagħmlu xi affarijiet fuq livell ta' Unjoni Ewropea, però mod limitat il-Parlament Ewropew għandu biss rwol ta' konsultazzjoni. Għalhekk il-rwol li għandu l-Parlament huwa minkejja kollox importanti. Aħna rridu nieħdu l-impenn tagħna sabiex nintroduċu tibdil fuq livell ta' komunità bilan illi nissemplifikaw il-ħajja ta' ċittadini tagħna, speċjalment meta nitkellmu dwar liġi ta' familja. Meta ħarsu per eżempju lejn il-kwistjoni ta' mobilità ta' ċittadini li permettu ċittadini jibdlu il-post il ta' residenza. Mhux qed nistenna illi naġlu l-proċeduri, irridu noqogħdu attenti u nkunu preċiżi fl-approċċ tagħna, però fl-istess ħin nixtieq nistaqsi illi ikollna xi informazzjoni minn naħa tal-Kunsill għax hekk kif qed eh, Brussell tnejn huwa s-settur prinċipali ta' interess tiegħi għandkom pjan ta' meta se tagħmlu din il-ħidma li bdiet taħt il-Presidenza Slovakka. Grazzi lis-Sur Xefka, is-Sur Ġerom. Grazzi ħafna, Signor President. Grazzi Ministru tal-ispjegazzjonijiet tiegħek u grazzi wkoll tal-preżentazzjoni. Jina kont kontent il smajt illi inti interessat ħafna fil-pozizjoni tal-Parlament Ewropew, speċjalment meta niġu għal kwistjonijiet illi huma l-qalbna. Hemm xi ħaġa fil-kumitat illi hija l-qalbna ħafna, aħna votajna dwarha hawnhekk f'dan il-kumitat u fil-plenarja. Din hija t trasparenza fiskali u r rapportaġġ pajjiż pajjiż. Dan huwa ta' progress kbir għal Kumitat għal Parlament kollu kemm hu. Ministru, inti taf tajjeb ħafna illi fil-Kunsill hemm opinjonijiet legali diverġenti. Jiena qed nitkellem bħala avukat li qed ikellem lill avukat qed nirreferi għal bażi legali. Minnaħa hemm il-kontenut innifsu mhux qed ngħid li l-bażi legali mhux miex kwistjoni sostantiva, però inti taf illi l-Kummissjoni u l-Parlament jaħsbu illi li din hija proċedura normali tal-Kummissjoni u tal-Parlament, però jider illi il-Kunsill u naħseb li l-pożizzjoni ta' Malta hija l-istess, il-Kunsill jaħseb illi hemm bżonn ta' unanimità fuq din il-kwistjoni nixtieq nkun naf jekk din hijiex il-pożizzjoni l presidenza Maltija ser tkun qed tieħu. U jekk dan la bosta direttiva u se jiġi blokkat waqt il-presidenza tagħkom jew minnaħa l-ora u ser taċċettaw li tadmu fi spiritu ta' kooperazzjoni. Grazzi ħafna li sur Jerome, Ministru tixtieq tirrispondi għal dawn il-mistoqsijiet? Iva, għandi ċessibi. Xtaqt naddihomkom, għabe ma naddi l-kelma l-kollega tijaj li su Cardona. L-onorevoli Cardona, l net, grazie ħafna Sinjura Hawtala bil-mod kif inti tkellimt dwar il-pakket sħiħ fil-kwart tal-online sales tal-beħ online. Ovvjament il-kwistjoni tal-estensjoni tal-ambitu hija kwistjoni li qed tiġi eh, eh, eh, diskussa ħafna fuq livell ta' kunsill. Tlabni biex ngħid jekk jiena fiduċjuż li se nsolvu l-kwistjoni jiena ngħid le m'għandi m'għandix fiduċja li se nsolvu l-kwistjoni ta' qiegħda fuq l-aġenda u l-esperti tagħna qed jistudjawha u nistgħu naraw x'jiġri u mbagħad nimxu l-qudiem minn hemm Issa fil-gward tal-surreflas, fil-gward tal-Brussel 2A, jiena naqbel 100% ma dak li, li għal palissa et, et nimmarkaw il-linji l-ħomor tana fuq din kwistjoni jiena personalment nħoss li iżjed għandu jisir fil-gward tal-drittijiet għall-omosessuali u anke fil-gward tal-kontratti tal-LGBTQI u jekk dak il-kontratti għandhom jiġu inklużi fis sforz tagħna. Dik hija ħaġa li l-opinjoni personali tiegħi però jiena m'iniex hawnhekk biex nitkellem dwar l-opinjoni personali tiegħi iżda dwar il-Kunsill u l-Kunsill qed qed jimmarka l-linji ħomor u se nimxu l-qudiem minn hemm. Ehm, Tistgħu teħdu li aħna impenjati bisħieħ li l brussett 2A huwa fajl importanti ħafna għax fil-fatt jinsaf fil-qalb in-nies meta jkollok deċiżjoni jew digrit mill-digrit dwar l-istatus tiegħek, inti bekk tkun tista' tista' tmur f'pajjiż fl-Unjoni Ewropea eh, pajjiż differenti mingħajr ma tirreġistra l-deċiżjoni. U danu din it-tifsira tal-Ewropa. tal tal ewropa Issa fil-gwad ta' tħassib ta' suġġeron. Jiena bekk se nagħti l-kelma fuq dan il-punt lill-Ministru Cardona illi se jitkellem dwar dan il-punt um, waqt il-preżentazzjoni tiegħu. Mela, eh, Sir Ministru, jiena fimt Sir Cardona li inti se jkollok il-parti il-faċli biex twieġeb eh, l-Onorevoli Ġeron. Iva, mistoqsija faċli ħafna, nirringrazzjak Pascal. Qabel ma ngħaddi għal mistoqsija ta' Pascal, l-ewwel xtaqt insemmi xi xi temi oħra. Illi jinsabu fil-kontenut ta' dan il-kumitat. L-ewwel net nixtieq ngħid li dan huwa l-ewwel kumitat tal-Parlament Ewropew li jiena se nindirizzah bħala il-President eh, fil-Presidenza fil-Kunsill. fil presidenza fil kunsill U dan il-fat juri il-bżon biex ikonna jżid sinerġiji bejn l-Istati membri, bejn il-Presidenza u bejn il-Parlament Ewropew. Pala eh, eh, dinja tal-ikbar importanza mhux biss la tendenza il fat li qegħdin hawnhekk, iżda il-fatt li qed nieħdu nota ta' dak li intqal fil-komitati u li inżommu suġġerimenti għax xogħol iżjed il-qudiem biex nipprovaw nsibu kompromessi jekk m'hemmx bil. U kif aħna se naħdmu f'dawn is-sitt xhur fil-Presidenza tagħna. Lu eh, issa nixtieq ngħaddi għal xi punti iżjed partikolari u mbagħad nikkonkludi fuq il-mistoqsija minn Pascal Ġuran il-presidenza tagħna tifhem l-importanza tal-Aġenda tal Digitali Ewropea u il-natura universali għal politiki tal-Unjoni Ewropea. Is-suġġett jiġi rifless f'xi ftit proposti leġislattivi attivi l-ewwel proposta ovvjament hija portabilità. Il-regolament dwar portabilità, portability regulation, aħna ħerqanin illi inkomplu mill-ewwel minn dak li seħ fl-ewwel trialogu aħna fiduċużi illi kompromess bilanċat fejn nisaw naħdmu bih jista' jinsab fil-gwar tal-ewwel qari eh, waqt il-Presidenza tagħna. F'dan iż-żmien, eh, fil tal-medda tad-drittijiet intellettwali il għanna t-Trattat ta' Marrakesh u aħna nemnu fl-importanza ta' Trattat ta' Marrakesh fl-opportunità unika li jatina għal persuni li eh, neqsim mid-dawl u bekk jekk u possibbli aħna nixtieq nirratifikaw il-Trattat ta' Marrakesh ma li kunu nafu fuq il-kompetenzi settembru li għadda il-Komissjoni eh, ħarġet żewġ proposti fil tal-implementazzjoni ta' trattat l-ambizzjoni tagħna hija li nilħu ftehim li jipermetti l-adattazzjoni tal- tal-aki tal-Unjoni Ewropea skont il-ħtiġijiet tagħha eh, minħabba rrieda qawwija taż-żewġ kolleġlaturi biex dawn il-dispożizzjonijiet jitlu fis seħħ kemm jista' jkun malajr, aħna nittamaw li nkunu f'pożizzjoni biex intemmu dan qabel l-aħħar tal-Presidenza Maltija. Et nistennew ħerqanina diskussjonijiet ukoll f'dan il-Kumitat ta' Juri u anki għal-rapport li ġie mħejji mill-membru tal-Parlament Ewropew Max Anderson u li konna opinjoni mill-Parlament li tiġi adottata fi xhur li ġejjin. F'dan il-qasam l-inqas isa mhux eh, l-aħħar mhux l-inqas importanti se nkomplu fl-analiżi tal-proposti tal-Kummissjoni għal modernizzar tal-qafas legali tal-copyright eh, fil- fil-komitati rilevanti eh, tal-Konsil. Lan huwa li nsibu bilanċ tajja bejn il-fluss liberu tal-informazzjoni, disseminazzjoni, il-konservazzjoni tal-wirt kulturali minn naħal waħda u minn banda l-oħra id-drittijiet tal-kontenut u min joħloq u anki id-diskussjonijiet fil-Kunsill għaddejjin u aħna impenjati biex kemm jista' jkun niksbu progress nifem il-iskambju ta' opinjoniet diġa seħ fil-Komitat ta' Juri dal-ħodu. Iffokajna fuq il-fokus kien fuq il-copyright fil single digital market fejn eh, Signora Komodini eh, eh, Kakija ġiet maħtura relatur u qed nistennew għall-iżviluppi firigward rigward regolament u koll um, il-rapport il skont il pajjiż se nagħlaq b'dan. Regolamenti aħjar. Tista' titkellem li li trid iżda trid twieġeb ukoll lill-deputat li iva iva da żgur eh, manjeri eh, li Nwieġeb fil-gwar tal-regolamentazzjoni aħjar, kwistjoni orizzontali, ovvjament, se nkomplu naħlu fuq l-implementazzjoni tal-ftejim interistituzzjonali biex nfasslu liġi taħjar daġi firmat fit-13 ta' prim il-Kummissjoni il-Kunsillu u l-Parlament Ewropew. Dan il-ftejim kif tafu jimmira e, biex intejbu il-mod kif l-Unjoni Ewropea tilleġisla biex tiżgura kwalità tal-leġislazzjoni u biex tiżgura li tindirizza il-bżonijiet tas-soċjetà u l-bżonijiet tal-kumpaniji wkoll. koll ta' negozji eh, flimkien se nkomplu naħdmu u napplikaw miżuri li huma mirati biex jaraw leġislazzjoni għabbażi ta' iżjed evidenza u anki li konna l-politika bin biżiet. Eh, aħna ħerqanin biex naħdmu mal-korrelaturi li se jkunu jaħdmu fuq l-implementazzjoni l-interpretazzjoni tal-ftehim interistituzzjonali għal tfassil tal-liġijiet, tfassil aħjar tal-leġislazzjoni Frikwar tal-politika se nħarsu lejn il-programm ta' rifit tal-Komissjoni, il-Burden Survey annwali u kif nistgħu niżguraw l-ambjent li jaffavorixxi it tkabbir għall-industrija u għall-SMEs mingħajr ma nikkompromettu l-interessi pubbliċi se nħarsu lejn koerenza tal-implementazzjoni tal-liġi Ewropea frigward tal-komunikazzjoni eh, li għadha kif ġiet pubblikata u irridu nippreċizaw ukoll il-fokus fuq l-evalwazzjoni tal-impatt li ġi eh, bazat fuq il-parċipazzjoni tal-stakeholders u tal-ċittadini biex bekk dan jħalli eh, impatt pozittiv fuq iċ-ċittadini bin aspejjeż possibbli. L-aħħar qasam il-kwissjoni tax-xogħol se jifoka fuq l-istok, l-ostakli um, regolatorji għall-innovazzjoni biex illi huma importanti għall-innovazzjoni u anke fil-rigward tal-isfidi ambientali. U bekk, Ir-regolamenti għandhom ikunu iżjed saħħithom għal-ġejjieni u jgħinu anki r-riċerka se nibnu fuq ix-xogħol li sar fl-aħħar 18 xhur biex nappoġġaw il-progress f'dan il-posti ġdid fir-regolamenti u nagħmlu dan b'mod biex niġġestjonaw l-impatt fuq in-nies u l-impatt li iħalli sfidi eh, eh, negattivi. Għanna nizguraw li n-nis kollam l-opportunità li jimmassimizzaw li zjet li jistaw jietu mill-sfidi, mid tibdil Se konna eżempju bejn l-stakeholders, l-Stati membri u l-istituzzjoni Ewropej. CBCR, fir rigward ta' din il-kwistjoni, il-Presidenza Pascal hija konxa 100% illi il-fajl qed qed naħdmu fuqu minn lat politiku kif ukoll mill-lat tekniku. Il-dosel file qed jiffaċċa sitwazzjoni fejn l-istati membri għadhom qed jirrevedu l-opinjoni ta' servizzi legali tal-Konsil fuq il-bażi legali tal-fajl kif ukoll ir-reazzjoni mill-Kummissjoni għal servizzi legali tal- u anki reazzjoni tal-Parlament u B'din il-dinamika il-presidenza biħsiba tkompli tibni fuq ix-xogħol tajjeb illi sar mill-Olanda u mill-Presidenza Slovakka wkoll. Eh, taħs il presidenza tagħhom fil-Kunsill aħna qed nistennew ħerqanin għal ammont sinifikanti ta' progress iżjed mill-li ġi reġistrat u qed nistennew ħerqanin biex nagħmlu progress f'dan il-fajl u jkollna iżjed impenn mal-Istati Membri flimkien mal-Kummissjoni u mal-Parlament Ewropew. Thank you, Minister. Grazie, Ministru. Madam Comedini. Grazie. Madam Chair, nishtiq nil-għawn il-żewġ ministri li għapentaw il-prezidenza Maltija. Il-Ministru Cardona qed jgħid id dossier tal-copyright il-diskussjoni ġabdew fil kunsil dwaru. U bħala rapporter fuq dan id-dossier jiena naf kemmi natura kontroversjali dan id-dossier u kemm diskussjoni diffiċli kemm fil-Parlament u anke fost stakeholders. Imma peress li semmejt il-diskussjoni ta' dejjen ukoll fil-Kunsill, nixtieq nistaqsik tindika xi kwestjonijiet, xi problemi mill-propost, anzi x'punti mill-proposta Kommissjoni qed jagħtu lok għal iktar kontroversja. U liema punti tal-proposta Kommissjoni qed taraw bħala priorità. Grazzi. Grazzi lilkom it-tnejn tal-li tajtuna din prezentazzjoni. Interessanti li nisimaw fuq il-konvenzjoni ta' Marrakesh kif ukoll l-isforzi qed isiru biex ikun hemm isħubija għall konvenzjoni ta' Istanbul, dak huma aħbarijiet tajbin. Nixtieq ninsisti fuq is-CDCR. Grazzi tal-li tajtna din l-spiegazzjoni komprensiva anka il-mħabba mistoqsija li saret minn Pascal li qed naraw sista u dak li qed jagħmel konsil. u xogħol li għaddej u li kien għaddej matul il-Presidenza Slovakka ikolli ngħid frankament illi eh, ma tantx jien bih. Jiena mhux qed nara l-interpretazzjoni legali li ovvjament ma jaqbilx assolutament ma l-interpretazzjoni tal-Parlament Ewropew imma anki il-negozjati fuq il-kontenut. U nixtieq nistaqsik f'liema direzzjoni ħammorru f'dak li qed jiġri fil-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill Jiġifieri, il-proposta għandha direzzjoni bħalissa jew qed issir assurda għax l-istati membri iktar u iktar qed jipprova jaħbew wara l-pożizzjoni tal-bażi legali. Nixtieq nara il-pożizzjoni skjetta tiegħek bħala medjatur onest, imma nixtieq nkun naf flima direzzjoni tista' tmur din proposta. Dalodu fil-meeting in kamera li kellna kellna preżentazzjoni tal-Konsil dwar bażi legali ħadd l-impressjoni l-Konsil bħalissa qed iżomna lura. U mhux qed jagħtiha l-enerġija li din il-proposta għandha bżonn biex timxi l-qoddim meta saret il preżentazzjoni oriġinarjament mill-Kommissjoni. Jekk jogħġbok tista' tina eh, spjegazzjoni aktar fil-font dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fuq dan fuq din proposta. Grazzi. Mhux qed nara aktar mistoqsijiet mela. Ministru, sur Ministru jekk jogħġbok twieġeb. Mela, biex inwieġeb għal dak li ġi mistoqsi qabel il-Konsil beda jaħdem u bħala priorità taħt il-Presidenza Maltija ħankomplu l-istudju ta' dawn iż-żewġ proposti tal-Konsil li huma immirati biex nimmodernizzaw il-dritt tal-copyright tal-Unjoni Ewropea f'kwistjoni diġitali. Irridu nistudjaw fil-fond, ovvjament, bħala l-an prinċipali tagħna u l-insibu kompromess u bilanċ bejn il-flus libur tal-informazzjoni min-naħa l-oħra eh, u disseminazzjoni, preservazzjoni tal wirt kulturali u min-naħa l-oħra id-dritt ta' min jikreja dak il-kontenut. U jena ħerqan li nibda nam ikolli dialogu kostruttiv mal-Parlament Ewropew ġala darba ix-xogħol ikun mexa il qudiem mhux ħażin fiż-żewġ istituzzjonijiet. Dan huwa priorità għalina ħammexxuh bil-ħaffa kollha. Meta jkun hemm il-konklużjat interni eh, nistgħu nkomplu eh, nimxu l-qudiem u nkomplu diskussjonijiet li kifet fl-introduzzjoni fuq dan il-punt tal-trattat ta' Marrakesh li għalina ma' priorità kbira. Dan kien ġeja priorità taħt il-presidenza Slovakka u nindirizzaw il-punti tekniċi li għatem pendenti bl-appoċ tal-stakeholders involuti aħna fiduċjużi illi inwaslu dan, il-proposta biex niforsi neħu ftejim matul il-presidenza tagħna. Dwar it-tieni mistoqsija. Dwar il-CBCR. Naħseb li huwa daqsxejn prematur li minn issa nibdew nispekulaw fejn irridu morru. Imma naturalment it-taxxa hija dejjem xi ħaġa sensittiva għall-Istati Membri. Il-Presidenza Maltija hija konvinta mill-importanza ta' dan id-dossier fil-ġlieda kontra l-erożjoni ir rda tal-bażi tat-taxxa. Aħna qed naraw l-attitudni kostruttiva tad-delegati u rridu nkomplu wkoll fuq il-progress li sar mill-presidenzi tal-Olanda u tal-Slovakkja. Bilan, ovvjament, li nerġgħu nibdew in-negozjati mal-Parlament Ewropew biex forsi jkun ftehim fuq l-ewwel qari ġala darba il-Kunsill ikun avvanza fuq id-diskussjoni interni tiegħu u l-Parlament ikun iffinalizza r-rapport. U fl-aħħar net il-servizz legali tal-Konsil kif qabel ħareġ b'opinjoni li tista' twassal għal proċedura leġislattiva speċjali dan il-Konsil b'unanimità il-Parlament huwa eh, eh, kontra din għax memx konsens fil kunsell u allura il-negozjati għadhom għaddejjin sissa. Mhux qed nara MPs oħra li jixtiequ jagħmlu mistoqsijiet li żewġ ministri. Mela allura nirringrazzjakom it-tnejn kemmentkom għal preżenza tagħkom, għal preżentazzjoni tagħkom. Jiena smajt it-tweġibit tagħkom u l-immaġina li ma kinux faċli li tagħtu it-tweġibit tagħkom. Nawguralkom kull kuraġġ, kull suċċess u kull enerġija u anka xorti tajba għal prezidenza tagħkom. Grazzi ħafna.

colleagues. Kollegi, jekk joġobkom, tistgħu żommu ftit skiet u biex nistgħu nkomplu. Bil-punt li jmiss fuq l-aġenda. Ħanatti il-kelma l-sur jibtka. Jekk joġobkom, oqdu naqxej kwieti. Għet nitkellem għannom ta' sur zvoboda li l-lum mux jgħataw. Kif tafu kellu jmur lura d-dar urġentament. Imma għalli biex nitkellem ftit dwar l-opinjoni. Huwa l-autur tal-opinjoni. Qed nitkellmu dwar pjantazzjoni dwar l-government tal-pjanta tal-pjanta e-government tal-Unjoni Ewropea. Kif tafu il-pjantazzjoni l sur Svoboda kien preċiż ħafna fuq l-opinjoni tiegħu u fuqa jiffoka dwar dawn il-kawżi fil-qorti li għaw taħt il kompetenta tagħna. Dinja partikolarment dwar il-portal tal-e-ġustizja, e-justice, dan huwa għodda verament siwi u bin-numru dem jikber ta' ċittadini li qed jużaw dan il-portal. U meta niġu għall iżvilupp tal-komunikazzjoni elettronika ma' ċittadini, huwa l-unika mezz li jippermettilna li nikkomunikaw direttament ma' ċittadini. Iċ-ċittadini u n-negozji irridu jistgħu jikkomunikaw b'mod effettiv u effiċenti. mela. Dan il-ħsieb li qed japplika sur Svoboda qed jipprova eh, eh, iħeġeġ l-oħrajn biex isegwu li isegwu l-dan eżempju. Jekk intkom jekk intkom tidhom xi emendi, hekk jaġobkom żommhom limitati għal dawk il-punti li għaw taħt il-mandat ta' dan il-komitat jekk jaġobkom. Għandkom sa' 16 ta' jannar biex intkom u l-emendi tagħkom. U għalhekk għandkom ftit iktar żmien. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi. Nixtieq nirringrazzjak u eh, nistaqsijaw xaħti ħadd jgħid jagħmel xi kumment. Mela, jekk le nimxu għal-punt li jmiss fuq l-agenda. Il-punt li jmiss, il-punt 23. Is-sur Lebrettani kjoġu. Madam Chair, grazzi. Nixtieq nġuru lura discharge procedure tal-2015 għoddim il-Qorti tal-Ġustizzja. Fl-opinjoni li prezentajt fuq f'okkażjoni preċedenti ġiet emendata Kella 13 l-emenda forsi naddu malajr malajr. Hemm erba' emendi li kollha qed jippruvaw ibidlu passaġ żgħir tal-opinjoni tiegħi Naħseb li maħriġna mis-soġġett hemmhekk u ma naħsibx li dawn l-emendi kienu meħtieġa. Hemm xi ċifri li li jiġġustifikaw li l-qorti qed taħdem effettivament ħafna u ma naħsibx li dawn l-emendi huma meħtieġa. Mela, donnu hemm ftejim dwar dik il-dispozizjoni. Għad nitkellem fuq il-punt erba wieħed. Però mbagħad kien hemm kollegi oħrajn li qalu illi ċifri ġustifikaw illi din hija meħtieġa. U allura l-emendi 2-3 4 għet jiproponu li li jneħħu dawn il passagġi Naħseb l-emenda ta' Sur Kabeda hija l-iktar wieħed bilanċjat. Għax jirreferi għal referenza imma jagħmel referenza imma jħalli t test mhux mibdul. Umbat hemm tibdil ta' kelma waħda u ma nafx jekk dik it-tibdil u wix sodisfaċenti meta wieħed jiddeskrivi korrettament meta niġu għal funzjoni tal-qorti, ma nafx ix sodisfaċenti. U ma nafx u din l-emenda u x-sazzit xi ħaġa. Għax għalkemm aħna napprezzaw ix-xogħol tagħha, Naħseb illi hawnhekk ħammaru li lin wis. Allora mill-erba emendi jiena favur it-tielet waħda. Mbagħad għandna emendi li għandhom xaqsmu punti oħrajn. Hemm il-punt ħamsa li qed jipproponi paragrafu ġdid li jkollna miżuri biex ninkoraġġew il- l-indipendenza tal-magistrati. Ma naħsibx li dan huwa punt li għanna nisqu fuqu. Il-produttività tal-magistrati u tal-imħallef għandu jkun għan fih nifsu. Irrid ikun hemm ambjent tranquil. U allura dan il-paragrafu jiena ma nabiex miegħu. Mela, l-emenda numru 6 tal-Onorevoli Butar Naħseb hawnhekk għaw ton trionfali wisq. Qed jitkellem fuq il-produttività tal-qorti qed jgħid kemm pozittivi. u qed jgħid li wasalna minn għal livelli bla preċedent. Naħseb li qed nesaġeraw għarawnek. ma nix noqdu neżagġeraw bit-tifħir lanqas. Mbagħad l-emenda numru 7. Dejjem tal-Onorevoli Boda. U koll jissuġġerixxi li nżidu paragrafu. Allura qed idaħħal ċifra ġdida li qabel ma kienx hemm u interessanti. U allura huwa kontent mill-fatt illi n-numru tal-kawżi gibe bil bil percentax ta' 57%. Din hija ċifra interessanti u għalhekk din l-emenda seba' jiena naqbel magħha. L-emenda numru 8. Ma nistax naċċetta din. Hawnhekk qed nitkellmu dwar ir-riforma tal-qorti miġdid. U peress illi ma kienx hemm opinjoni favorevoli meta għamilt l-osservazzjoni ta' qabel jiena jidher li din l-emenda m'għandniex naċċettawha. L-emenda numru 9. Din hija waħda twila dwar il-proċedura elettronika biex inti tiftaħ kawża qudiem il-qorti hawnhekk qed jitlob illi ntawlu dal-paragrafu nirdoppjah kważi u jiena ma tantx naqbel fej qed ngħidu li qed inħeġġu l-istati membri biex jadottaw miżuri, eċetera, eċetera. Ma naħsibx li hemm bżonn inniżlu dan fl-opinjoni u ntawlu it-test u mbagħad l-emenda numru 10 fejn u koll qed niprovaw intawlu dan il-paragrafu imma mhux qed nara mill-ġdid il-ħtieġa li nagħmlu dan. Qed ngħidu l orti elettronika tista' tina tina l-faċilità li aħna naqsmu d-dokumenti b'mod elettroniku, ma nasibx li dan hemm falfejn ngħidu imma ovju. Jiena naċċetta minn flok l-emenda numru 11 li għandu żewġ vantaġġi l-ewwel nett jikkorreġi l-istil u t-ton tal-paragrafu tiegħi numru 6. Forsi se ta' jekk kien aħjar fil-verità. Issa u iktar huwa eleganti. mbagħad hemm parti miżjuda fl-aħħar fejn qed jinsisti fuq ħtieġa li nissensibilizzaw aħjar il-popolazzjoni ta' din l-applikazzjoni u l-vantaġġi tagħha. Importanti nfakru li din il-proċedura elettronika hija immirata lejn il-popolazzjoni. Mbagħad l-aħħar żewġ emendi, l-emenda numru 12, mux ħanajt li huwa xejn Imma dan diġa tkellimna dwaru qabel. Jiena kontatt u ktibt illi rridu nigarantixxu il-bilanċ bejn in-nisa u l-irġiel u hawnhekk hawn riferenza għall-gwaljanza fil-fatt. U ma narax li huwa pertinenti għax jekk naraw iċ-ċifri fuq livell amministrattiv Diġa hemm iktar nisa minn irġiel u allura m'hemmx problema ta' zbilanċ favur in-nisa. Mela jażommu l-formulazzjoni tal-paragrafu kif inhu. Bli nżommu l-ekwilibrju u l-bilanċ bejn in-nisa u l-irġiel. Imma xorta wasalna sa level sodisfaċenti. Umbat l-ħaremenda, it-13, l-istess ma narax li huwa utli. qed jitlobna li nżidu żewġ linji li ngħidu li n-nisa jirrappreżentaw 60% tal-personal tal-qorti. Imma jekk nżidu dawn iż-żewġ rigi, naħseb li ħanuħol u konfużjoni. Imma xorta waħda nirringrazzja l-kollegi kollha li jagħmlu li resqu daw it-13 elementi ma konċ qed nistenna daqshekk emendi għax il-dokument kien wieħed irqiq. Imma minn dawn it-13 jiena nilqa' tlieta u l axra l-oħra le. Grazzi ta' diskussjoni. Grazzi. um, I would like to thank... Uh... Grazzi ħafna, Signora President, nirringrazzja l-Sur Le Breton tal-li kien dettaljat fi diskussjoni tal-emendi mana. Nista naqbel miegħu illi jekk ma mmorru sar punti li ngħidu li riforma maħiċ bżonn juża nistgħu innaħħuha jew inkella nippromovu l-ewwel emenda illi tajt illi nistgħu nappoġġaw iktar dal-isforz ta' streamlining ta' semplifikazzjoni. Issa di għal emenda 12 illi sur Laberatona kolli diskuta fid-dettall. l għan ta' din l-emenda hija li nfakru li l-istituzzjonijiet dwar l-istqarija konġunta illi l-Parlament u l-Kunsill għamlu. Hija stqarrija qasira, però huwa importanti li nżommuha f'maħna madux jaqsam mal l-ugwaljanza bejn is-sessi, però fil-qorti, però fil- fil-opportunitajiet fil-qorti. Hemm żewġ imħalfin għal kull stat membru sabiex ikun hemm ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel li huwa obligattiv tal-Unjoni Ewropea skont artiklu 3 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea, il-gvernijiet tal-istati membri jridu jagħmlu dak kollu li jistgħu fil-proċess meta jlaħqu l-imħalfin għal qorti skont artiklu 254 fuq it-Trattat ta' Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li dawn fossom ikna nisa. Dan huwa importanti li ndaħluhom għarf fin-notif il-paġna għaliex ħafna stati membri jgħidu ma nsibux nisa kompetenti forsi jiedu ftit iktar żmien, però jistgħu jsibuhom għalhekk ikun aktar kuntent dalik ikun ndaħlu din not of il-paġna. Tinti der bħala suġġerment tajjeb, hemm xi membru ieħor li li jixtieq jgħid li dan mhux il-każ sur Le Breton. Tixtieq eh, tirrispondi? Ovvjament kont qed nirrispondi nistenna risposta ta' tal-kollega għax din hija kwistjoni sensittiva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 Grazzi, Signor President. Dan huwa rapport dwar adulti vulnerabbli. Protezzjoni tagħhom adulti li għandhom iktar minn 18 sena illi temporanjament jew permanentament mhumiex kapaċi li <clears throat> jidossib l-affarijiet tagħhom. Din hija xi ħaġa li eh, xi ġurnata oħra tista' wkoll tolqot lilna dan jista' jkun minħabba it-tixjih jew inkella aċċident jew eh, marda deġenerattiva marbuta wkoll ma' xirħija ħafna każijiet. Per eżempju, is-Sinjura Betonku fi Franza li kienet vulnerabbli minħabba l-età tagħha. Kien hemm każ ieħor ta' Sur Lombe li kien vulnerabbli minħabba inċident. Ovvjament, il-baby boomers għalek aktar nies ta' ta' li għedin fil-anzjanità. Hemm ħafna nies li twildu fil-ħamsinijiet u hekk kif nixjieħu niltaqgħu ma' dejjem iktar mart deġenerattiv l-indipendenza tal-individu huwa wieħed mill-fundamenti tal-Unjoni Ewropea għandna l-libertà tal movement Nistgħu immorru f'pajjiżi ieħor, nistgħu niżżewġu, e, nakkumulaw proprjetà, ġid u fl-istess ħin jiġu wkoll involuti fi problemi transkonfinali meħabba il-vulnerabilità tagħhom hemm dawk il-pensjonanti illi jixtiequ jirtiraw f'pajjiż fejn hemm ix-xemx l-Unjoni Ewropea u jkollhom problemi. Anke nies normali illi mhumiex anzjani jista' jkollhom inċident ta' traffiku jista' jkun hemm żwieġ internazzjonali, xidri minn dawn in-nies illi mhumiex anzjani però li jkollhom inċident u jiġu eh, diżabbli. X'inhi l-ġurisdizzjoni responsabbli għalihom? Min jista' jirrappreżentom? Dawn il-persuni il jridu jirġgħu lura lejn pajjiżhom. Hemm ħafna mistoqsijiet li għandhom x'jaqsmu ma' nies illi għandhom ħajja transkonfinali jew internazzjonali biex ngħidu hekk. Għalhekk nies f'sitwazzjoni vulnerabbli għandhom ikollhom soluzzjonijiet ċari għal problemi ta' vulnerabilità. Għalhekk irid ikollna miżuri legali għal protezzjoni ta' adulti vulnerabbli fl-Unjoni Ewropea għadna m'għandniex dawn il-faċilitajiet, m'għandniex leġizlazzjoni uniformi għal nies vulnerabli fl-Unjoni Ewropea arranġamenti differenti fl-Unjoni Ewropea u hemm ħafna divergenzi. Mhuwiex realistiku illi naħsbu f'sistema fejn ikun hemm da settur uniformi fl-Unjoni Ewropea fl-2008 l-Parlament Ewropew sejjaħ l kummissjoni sabiex jagħmel proposta leġislattiva sabiex ikun hemm iktar kooperazzjoni bejn l-Istati membri f'dan ir-rigward minħabba il-rakoniximent ta' miżuri legali ta' adulti vulnerabli. Palissa fuq livell ta' komunità u internazzjonali l-istrument ta' riferenza ta' settur kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra huwa il-Konvenzjoni ta' The Hague ta' 13 ta' jannar tal-2000. Dan huwa dokument tajjeb. Però 20 stat biss firma u disa biss ġattifika. Saba biss huma tal-Unjoni Ewropea, mbagħad eh, Monaco u l-Iżvizzera. Irridu nirrevedu il ti proteġi adulti vulnerabli fl-Unjoni Ewropeja. Irrid ikun hemm armonizzazzjoni ta' din leġiżlazzjoni fl-Unjoni Ewropeja u irridu kunem hemm approċċ uniformi fl-implementazzjoni ta' deċiżjonijiet leġislattivi fej jitlu adulti vulnerabli rridu nejnu f'din is-sitwazzjoni fejn hemm adulti vulnerabli jiexu f'pajjiż ieħor. L-ewwel net huwa urġenti li l-Istati Membri jirratifikaw il-Konvenzjoni ta' The Hague din hija sistema preċiża u ċara. Il-korġament sabiex l-istati membri jagħmlu ratifika jista' ma jaħdimx għax għandhom diġà leġislazzjoni f'dan is-settur. Però fi Franza qed naraw anzi rajna riforma tal-liġi fl-2008 e wieħed wieħor dawn ir-riformi legali qed joħolqu spiża lil Franza l-istati membri talmu minn dal-eżempju għalek ma jirridux jirraġaw leġizlazzjoni dwar l-adulti vulnerabli, dwar l-approċ legali. Regolament ikun aħjar minn direttiva fl arm l aħħar l-anijiet prinċipali ta' dan il-regolament u li kun possibli sabiex miżuri protettivi kun jistaw jiġu applikati eh, fi stat membru ieħor għal dawn il-persuni, meta tittieħed deċiżjoni legali fi stat membru ieħor trid tiġi rikonoxxuta de facto fi stat membru ieħor mingħajr ma jkun hemm bżonn ta' proċedura ġdida. Irridu nżitu s-sigurtà legali. irrit ikun hemm protezzjoni għal adulti vulnerabbli, irrit forsi nistgħu nagħmlu ċertifikat għal nies illi jikkwalifikaw għal miżuri ta' protezzjoni. Irrid ikun hemm kooperazzjoni bel-awtoritajiet tal-Istati membri. il-lanijiet jistaw jtejbu l-komunikazzjoni bejn l-autoritajiet u l-istati membri u jiffaċilitaw l-interventi fi rispetta adulti vulnerabli. Irrit ikun hemm skopju ta' informazzjoni aħjar fejn jitħlu leġiżlazzjoni applikabbli fi stati membri differenti sabiex nilqu dan kollu jiena nissuġġerixxi li jkollna reġistru ta' deċiżjoni amministrativi f'kull stati membri li jisemmu il-miżuri kollha għal kull persuna. Jista' jkun ċertifikat anki nazzjonali ta' vulnerabilità. Mizuri Miżuri oħra ta' protezzjoni huma jistgħu joħolqu implikazzjoni finanzjarji u loġistiċi jekk adult irid imur jgħix f'ħom fi stat membru ieħor irrisu kun hemm mekanizmu ta' kooperazzjoni bejn iż-żewġ stati membri konċernati. Sabiex iż-żewġ stati membri jistgħu jaqblu fuq kif se tiqasam l-ispiża. Il-tħassib hawnhekk hija l-protezzjoni tal-persuna vulnerabbli għalhekk. Nikkonkludi billi ngħid l-Unjoni Ewropea ħad damet 17-il sena sabiex issolvi l problema ta' wirt trasconfinali finali nistaw naħdmu ħafna iktar ta' malajr meta nindirizzaw ta' adulti vulnerabli nispera li nkunu nistaw nel oppozizjoni f'dal-parlament minnajr ma jkun hemm ġlied fil-gruppi politiċi u bejnietom. Għet nispera li xewqa tiegħek issir realtà. Therese, Therese. Mikrofon għal-kellima. Grazzi ħafna jina ċerta li meta dan il-kumitat jiġi sabiex jiddiskuti l-pożizzjoni tal-persuni vulnerabli kemm jekk tfal jew adulti aħna lkoll imorru lilien mill-konflitti minuri bejn fil-partiti tagħna meta nkunu qed niddiskutu dwar dawn in-nies. Dan ir-rapport iwassal għal dibattitu diġa hemm liġijiet nazzjonali. Aħna nafu li dawn huma diverġenti bejnietom. Aħna nafu li hemm varjetà ta' liġijiet nazzjonali u għalhekk din hija kwistjoni komplessa sabiex insolvu jekk aħna ser nippruvaw fil-fatt nibdlu xi wħud minn dawn il-liġijiet nazzjonali, però hemm xi rakkomandazzjonijiet li għandhom jisibu appoġġ per eżempju nistgħu nappoġġaw il-fatt fejn ngħidu illi jrid ikun hemm iktar stati illi jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni ta' The Hague ċerta nistaw nsibu triq il-qudiem meta niprovdu assistenza amministrativa sabiex niffaċilitaw pereżempju aċċess għall informazzjoni u proċeduri għal persuni eh, vulnerabbli li jistgħu jkollhom bżon din l-informazzjoni dawn il-proċeduri naf illi sensibu triq il-qoddim kif l-istati membri jistaw jikoperaw aħjar sabiex jiprovdu protezzjoni aħjar għal adulti vulnerabli naħseb il-qalba tal-kwistjoni u l-aktar waħda kruċjali ta' dar rapport huwa kemm nistaw nimxu l-qoddim bil-proposti tani b'tali mod bil-proposta tal-mod li l-istati membri ma jkollhom fejn jibdu l liġijiet nazzjonali għal protezzjoni tal-adulti vulnerabli anki għaliex din il-liġi nazzjonali spiss hija żviluppata bbażi tal- tal-formazzjoni ekonomika u soċjali ta' kull kultura aħna wek spiss nitkellmu dwar l-istat personali tal-adulti vulnerabli, kapacità tagħhom u r-relazzjonijiet tagħhom. X'inhu lassi il-wirt u r relazzjoni ma' membri oħra tal-familja. Grazzi ħafna is-Sinjura Hawtela. Grazzi ħafna li rapporter tal-li identifika daqstant gruppi li huma f'pożizzjoni vulnerabli meta jimxu minn stat membru għal ieħor jiena naħseb il-li nista' ninaqat ma' kull kelma li qalet is-Sinjura Komodini għaliex huwa minnu illi aħna qed naffaċċjaw leġiżlazzjoni nazzjonali differenti ħafna. Ovvjament hemm oppożizzjoni mill-Kunsill u l-Istati Membri għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija inti diġà right minn fejn tista' tiġi l-iktar resistenza u l-inqas resistenza fil-miżuri li jistgħu jittieħdu. Jiena naħseb li dan huwa suġġett politiku importanti ħafna, però l-mistoqsija hi aħna qed nippruvaw nifmu l-mistoqsijiet anzi bżonnijiet. U jista' jkun li ikollna bżonn nimxu b'approċċ pajjiż pajjiż, irridu nieħdu eżempju minn setturi oħra tal-politika. forsi xi pajjiż hemm il-bżonn però m'hemmx ir-rieda li jkun nimxu l qudiem kif qalet is-sinjura Komodini rridu niddeċidu fuq li rakkomandazzjonijiet irridu nagħmlu. Grazzi ħafna sur Negresku. Grazzi ħafna. Jiena wkoll naqbel ma mal-proposti li tres u jiena naħseb ukoll illi nista' niddibattu din il- kwistjoni minn ma nirreferu għal kwistjoni politiċi. Fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali spiss eh, konfrontajna situazzjonijiet loġistiċi u li għadna ma f f'termini legali. Din japplika wkoll għal għal di situazzjoni jem id-definizzjoni ta' residenza abitwali u definizzjoni oħra dawn l-affarijiet kollha jistgħu anzi diġa' ixeklu milli l-leġislazzjoni nazzjonali tiġi implementat mod sieħ. Hemm ħafna nies involuti f'dil kwistjoni jrid ikollna terminoloġija ċara li rridu naqblu fuqha meta nitkellmu dwar mandat ta' protezzjoni protezzjoni futura dan l-affarijiet kollha dak li rridu nagħmlu u li niżguraw illi sitwazzjoni eżistenti jiġu protetti. It-ħasib tiegħu hekk huwa li ma rridux noħorġu bi proposta l-armonizzazzjoni li mbagħad tintuża mill-Istati membri bħala mod kif jevitaw l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni ta' The Hague, irridu nuru l-Istati membri permezz ta' dan il-dokument li qed nagħtuhom opportunità sabiex jibdew jarmonizzaw l-armonizzazzjoni fil-mod kif aħna nindirizzaw l-adulti vulnerabli, pero di mhix skuża biex ma jirratifikawx il-Konvenzjoni ta' The Hague, rridu nkunu ċari Is-Sur Geron, grazzi, Sur Jura President, jina para xidu rapporter għal-ħodor, nishti infakkar li sinjura rapporter illi aħna nappoġġaw il-proposta taħħa għawnek mandi lebda problema li din ħaġa tkun kwistjoni politika, din hija politika għolja fl-opinjoni tiegħi. aħna rridu narmonizzaw il-liġi nazzjonali. Meta aħna nitkellmu dwar banek, eh, kumpaniji multinazzjonali. Aħna nagħmlu dan. U rridu nagħmlu hawnhekk ukoll, ma rridux l-istati membri jgħidu li għandhom problemi politiċi, din għalhekk hija politika għolja, din hija kawża nobbli. Huwa importanti illi l-istati membri jżommu ma' regoli nazzjonali u meta mbagħad nipproduċu ir-regolament tagħna ukoll se jkun hemm implikazzjoni finanzjarji jiena wkoll avukatu naqbel illi il-kopitu tal-Unjoni Ewropea hija li tipproteġġi in-nies vulnerabbli. Palma għal il-kalim ta' qabli huwa importanti li jekk noħorġu b'regolament li stati membri xorta waħda jirratifikaw il-konvenzjoni ta' zeħejk għalhekk fisem il-grupp tiegħi nixtieq ngħid illi aħna napoġġaw bisħieħ din il-proposta. Grazzi ħafna. grazzi Sur Libretto. Grazzi President. ma xtaqx eh, neqret il-konsens hawnhekk iżda jiena m'inhiex daqshekk akkanit fil għat tal-dan ir-rapport abbozzat. Ovvjament eh, dan huwa eh, din hija kwistjoni ovvjament u issa anke għal għax il-baby boon fil-fatt qed issa nbidel fil-ħafna xjuħ, f'ħafna anzjani u fil-fatt Franza kena leġlazzjoni tajba fejn għanna ħarsin għal ċejjeni għal adulti vulnerabli u dik leġlazzjoni hija tajba meta meta hemm nies li jaħsbu li se jkunu vulnerabbli fil-ġejjeni ikunu permessi jieħdu miżuri biex jorganizzaw ħajjithom fil-ġejjeni għal meta għal żmien meta jsiru vulnerabbli u bekk iħejju għal dik il-possibilità. Naħseb li bdejna tajjeb għax dan qed jisejjaħ li stati membri biex jirratifikaw il-konvenzjoni tal-ajja u dik hija ħaġa tajba. L-istati membri għandhom jiġu inkoraġġiti li jirratifikaw din il-konvenzjoni. Iżda r-rapport jagħmel iżjed minn hekk u għet jitkellem dwar regolament Ewropew fuq dan din kwestjoni iżda. Għalija hemm problemi hawnhekk. L-ewwel net hemm il-problema ta' sussidjarjetà, problema legali nista' ngħid dritt. Għana senza priorità li prioritajt li rridu eh, sussidjarjetà li rridu nirrispettaw. Umbat kwestjoni ta' eh, filosofija u koll jiena nasab li dina kompetenza nazjonali taħt l leġislazzjoni nazzjonali un patem problemi l-adulti vulnerabli li qed imorru jgħixu f'pajjiż ieħor naħseb li din hija problema li għandha tiġi solvuta permess ta' kooperazzjoni flessibbli u mhux permess tal- eh, dan il-mod. Aħna sissa ma tallimniex fil-Brexit f'dan il-Parlament. Il-Brexit ġie votat fir-Renju Unit għax l-Ingliżi ma rridux iżjed integrazzjoni, rridu inqas integrazzjoni u ma tallimna xej hawnhekk. Għadna dejjin mal-iżjed integrazzjoni Ewropea meta milli rajna n-nies rridu inqas integrazzjoni Ewropea u jekk maħniex eh, ma nafuqx din eh, hemm min se jibati mill-konsekwenzi eh, politiċi. Qabel ma nagħti l-kelma lir-rapporteur, se nagħti l-kelma l kummissjoni Ewropea. Kummenti minn għandkom jekk Iva, grazzi il-Komissjoni tixtieq tirringrazzja r-rapporter għal-rapport abbozzat u ifakkar li l-kwissjoni tal-ħarsin tal-adulti vulnerabli tiġi segwita eh, u ilna tiġi segwita mill-Kummissjoni Ewropea mill-2008 waqt il-Presidenza Franċiża tal-Unjoni Ewropea meta Franza ratifikata tal- il-Konvenzjoni tal-Aja fuq l-adulti tal-vulnerabli il-Komissjoni kienet ħeġġet l-Istati membri kollha biex jirratifikawa. Jiena nixtieq nirreferi fil-qosor għal xi ftit minn rakkomandazzjonijiet tar-rapport, in partikolari il rakkomandazzjoni numru 6 il-Kummissjoni tfakkar li diġa fil-kontest tal-ġustista ċivili l-programm finanzjarju għanna proġett biex inrawmu kuxjenza dwar il-liġijiet fuq l-adulti vulnerabli bħal per eżempju il-Kunsil ta' Notara tal-Europa, il-website tagħhom fejn għandna fejn hemm website fuq l-adulti vulnerabli fl-Ewropa. Dan jipprovdi informazzjoni fuq il-miżuri eh, protettivi għal adulti vulnerabli fit-22 eh, stat membru u dan il-website huwa disponibli bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż. Ir-rakkomandazzjoni numru 7 mbagħad il-Kummissjoni tenfasizza li zammet il-Kumitat tal-Juri informat konstantament. Eh, f'dak li qed isir eh, fil-kuntest tal-Kunsill biex biex tieħu konsiderazzjoni dwar l-istat attwali tal-konvenzjoni eh, naħa tal-Istati membri u r-rekord tal-konsulenza kien illi ma kienx hemm biżejjed esperjenza biex jabbozzaw rapport dwar il-kwistjoni. Peress li biss seba' stat membru kienu ratifikaw il-konvenzjoni sissa u sa dak iż-żmien u anki eh, u anki f'dan il-każ ma kellhomx eh, esperjenza fl-implementazzjoni. F'dan il-kontest ta' neħu l-opportunità li ninforma l-Komitat dwar ir-riżultat tal-aħħar konsulenta mal-Istati Membri dana dina seħed dan l-aħħar f'Novembru u Diċembru tal-2016. L-aħbar it-tajba hija li l-Portugal, Latvija u l-Irlanda waslu biex jirratifikaw il-konvenzjoni din is-sena fl-2017 u l-Slovakkja qed ħejji għal proċedura eh, interna għal firma u ratifika tal-konvenzjoni il-Belġu eh, wasal biex jiffirma il-konvenzjoni u eh, se jibda il-proċess ta' ratifika malli firmaw il-konvenzjoni fl-Italja il-labbozz imħejjem il-gvern għal ratifika tal-konvenzjoni qed jiġi studjat mill-kumitat rilevanti fil-Parlament u l-istess sitwazzjoni fil-Greċja. Fl-Iżvezja ir-rapport tal-inkjesta eh, maħtura mill-gvern biex ikkonsidraw ratifika tal-konvenzjoni li ġi sottomess f'Awwissu tal-2015 propona ratifika tal-konvenzjoni lill-gvern u r-rapport u l-kommenti mill-autoritajiet ta' referenza u ma' suġġetti għal konsiderazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizja fl-Svezja. Diversi stati membri għadhom qed jistudjaw il-konvenzjoni jew qed eh, jaraw jistudjaw il-riformi interni fuq il-leġlazzjoni fil-gwad tal-adulti vulnerabli. Dawn huma Rumanija, Renju Unit, għall-Ingilterra u l-Galles, il-Polonja, il-Bulgarija, il-Ċipru u Danimarka. Għanna eh, ksibna bisftit eh, risposti negattivi Kroazja u l-Olanda għalu bitċar li mux biħsibom jirratifika l-konvenzjoni minħabba l-ispejjeż budgetari u eh, li l-applikazzjoni tal-konvenzjoni tfisser. U Spanja għalet li miex tara l-bżonn għal ratifika. Ma ksibna ebna risposta mill-Ungarija, Malta, l-Slovenja, iżda fakarnijom diġa biex iwieġbu għal kwistjonarju kemm jisegħu malajr. L-opinjoni tal-Komissjoni bekk hija li il-, il Is-sitwazzjoni qed isir aħjar bil-mod u l-Istati membri kull ma jmur qed isiru iżjed konxi dwar il-kwistjoni. Il-Kummissjoni ħadet nota tal-rakkomandazzjoni abbozzata tan-numru 8 eh, Iżda minkejja l-ispejjeż tal-rakkomandazzjoni, il-Kummissjoni tisħaq li l-għan eh, primarja, eh, lan primarju jkun ratifika il-dinja ma mill prioritajiet tal-Kommissjoni ġifri eh, frigwad tal- eh, aħna ma nipreferux l-irdu pjar tal-leġlazzjoni eżistenti. Umbat kena l-rapport spiegatorja u jiena eh, dan rapport fuq il- bil-lingwi uffiċjali kollha biex nikkoraġixxu il-ratifika mill-Istati Membri min-naħa tal-Kummissjoni dan ir-rapport se jkun lesta l-aħħar Jannar. Kien hemm dewmin minħabba l-fatt li tmien konferenza dwar il-liġi privata internazzjonali aġġornat test ehm, spiegatorju u dan ġi rivedut kif suppost il-Kommissjoni bdiet tħejjija għal konferenza konġunta ma' lajja ta' ma' konferenza ta' lajja xaktarx fil-bidu ta' sena d-dihla fuq is-suġġett tal-adulti vulnerabli. Għana fiduċa li din il-konferenza se tkun opportunità għall-iskambju tal-esperienzi prattiċi u nifaċilitaw il-ratifika tal-konvenzjoni. Ovvjament, senza mukom informati intkom fil-komitat dwar ir-ratifika li jmiss fl-2017. Ningrazzjakom. Joel? Forsi uh, tista tikkonkludi. Mela, eh, tlabti biex nasa konklużjoni ġillu, Sinjura Komodini, jina Minix skura li jintkom smajtu dak li qed jingħad li huwa impossibbli li narmonizzaw il-regoli nazzjonali u aħna konna qed nitolbu biss l ta' stat ta' vulnerabilità biex memx għalfej ikonna eksakwator illi jara fil-adulti vulnerabli f'pajjiżi oħra ċertu mod dan huwa din armonizzazzjoni iżda rridu nħarsu lilin mill-frontieri tista' timmaġina x'iġri jekk żwieġ Franċiż ma jiġix rikonoxxut f'Rumanija, jiena ma tlabx għal-liġi Ewropea li għandha tiġi applikata f'kull stat membru. Naħseb li l-Ewropa hija wis eh, għada fil-bidu għada zaħra wis biex tagħmel hekk. Eh, jiġifieri talba tagħna hija waħda umli ma rridux maħniex se jkunna sistema pan europew eh, eh, forsi naħseb li nkunu mejtin sa' kem naslu sa' dak il-punt, issa fil ta' konvenzjoni tal-ajja, ideja tajba li ninkoraġiċu il-pajizi li ratifikaw, iżda l-inkoraġiment eh, u għadak biz di konvenzjoni tmur lura l-2000, 2016 u bekk għanna dawn il-xawqat sbiħ. Iza ma nafx meta dana se jseħ, meta kum mejta naħseb, jina ma naħseb li sedmu se najx sa' 87. Ta' se kelli xnajt, grazzi. Nittamaw li nibqaw ħajjin biex naraw dan iseħ. Naħseb daqsek kenna fuq l-agenda għanna l-EOB għaw xaħġa oħra li xaħat xtaq jisemmi għawnek? Le, mhuwiex il-każ? Mela bekk nagħtikom id-dati għal laqat li jmissu. il 24 ta' jannar il-laqa tal kostitvenza tagħna u nhar it-32 ta' Janar u nhar it ta' l-21 ta' Janar. Ringrazzjakom u it-tmim il-ġimgħa tajjeb. Grazzi.